li jett u għalek din il-parti eh, ta' sessjoni ġiet konkluża nawgurgom mi vjaċi ta' plura u aħna nalqu s-sessjoni hawnhekk. Grazie. So, thank you.